El Signor Presidente. Il-President. Signor Commissario. Sur Commissario, kollegi, l-odwa tajba, se niftħu sessjoni ta' dolodu u skont l-agenda tal-lum l ewel li se niddebattu għanna mistoqsija orali għal